Soluzzjoni fil-prezenza ta' Senjura Ashton fuq il-politika tal-Unjoni Ewropea fir rigward ta' ċina fuq din il-problema partikolari. Għamnek il-President jinterrempi l-kellim. Jakob Przewodniczący grupy w każdej chwili. E, Iwa, sur kombendit għajem dan fil-konferenza tal-presidenti. Bħala Presidenta tal-grupp politiku tijak, inti għandek din l-opportunità. Grazzi tassew. Issa, naddu għall-ewel punt fuq l-agenda tal-lum. Dibattitu konġunt rapport tal-Bank Centrali Ewropew għal 2009 ir-rati tal-kambju. Għanna żewġ rapporti, għanna rapport Balz dwar rapport annwali tal-BCE għal 2009 u għanna stqarrija minna tal komissjoni l-aħħar sviluppi rigward ir-rati tal-kambju internazzjonali. Eżis kollegi, għandi rikjesta wahda għalikom, għandi talba wahda għalikom. Jekk ser titilqu, jekk joġobkom itilqu mill-aktar fis possibbli jiena nippreferi jekk tibqgħu hawnhekk, imma jekk joġobkom tuna ċans illi niddiskutu. Dan huwa suġġett importanti immens. Kieġobkom itilqu ma lajkem jista' jkun mill-kamra. Uh, dear colleagues, uh, if I could ask you... Eżis kollegi, nitlokkom biex tieħdu postkom biex aħna nibdew id-diskussjoni tagħna fis-sessjoni plenarja. Colleague Daniel conbended with colleagues kollega Daniel Kombendit u l-kollegi l-oħra kjoċbok Daniel. It's very difficult to start. Okay. Our rapporteur. Rapporteur tana. Il-kollega Burkhard Balz, ek jazbok. Burkhard Balz. Sur President, Signori. jina naf li kienem sejħa l-aktar ordni, kjoġobkom insimaw din is-sejħa. Illum għedin nara il rendiment tal-Bank Centrali Ewropew għal-2009 Fizmin fejn l-azzjoni ekonomika, finanzjarja u politika tagħna waslet għal din il krizi l-ewwel kienet krizi finanzjarja u ekonomika u mbagħad għaddiet għall-ekonomija reali. L-ekonomija, l-attività ekonomika marret lura fuq skala globali u dan kellu impatt fuq il-finanzi pubbliċi ovvjament. Kien hemm fatturi oħra involuti wkoll f'dawn il-piżijiet fuq il-finanzi pubbliċi u għalhekk l-idea kienet li noħorġu pakket għatfaddil faddil spiż dawn il-pakketti ta' austerita' waslu għal nuqqas ta' libertà tazzjoni fost il-gvernijiet li adottawhom. Iżda issa qegħdin naraw it-tielet mewġa ta' din il-kriżi illi għaddiet għal qasam ta' dejn pubbliku u naħseb illi għadna maħriġniex minn din il-kriżi. Il-problema ta' dejn eċċessiv li għandhom l-istati membri ma solvitx u mhux qed u għalhekk jiena naqbel ma' Sur poj, Aħna rridu nikkonsidraw il-possibilità illi nwafqu l-euro jekk aħna ma nirranġawx l-affarijiet. Iżda naħseb kien hemm reazzjonijiet tajbin illi ttieħdu u naħseb il-miżuri li s sissa waslu biex ma jkunx hemm il kollas Issa irdu naraw levers li ġew użati mill-istituzzjonijiet finanzjarji u dawn mhux dejjem għaddew għand l-ekonomija reali. Rridu li konna tnaqqis ta' ċertu deficits, rajna l problema fil-Greċja. U dan għalib ta' taħt fuq il-bazi tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Għadin naraw qed jiġri bħalissa fl-Irlanda. Irridu nevitaw xoks oħrajn. U għalek irridu nsaħħu l-pat ta' stabilta u ta' tkabbir u għalek le mu trid tkun aktar bilanċata f'dan ir-rigward. Irridu integrazzjoni ġusta tal-politika ekonomika fiħdan l-Unjoni ekonomika tagħna kien hemm sbilanċi sinifikanti bejn il-membri taż-żona euro. U dan fisser illi aħna kienna nerġgħu nibdew naraw li ma niġal tar kriżi. X'iridu nagħmlu biex nevitaw li jkun hemm kriżi li taġa tfeċ, irridu proċess ta' riforma strutturali. Dan irridu insaħħuh fiż-żona euro. Il-Bank Ċentrali Ewropew ser ikollu rwol importanti fil-gvernanza ekonomika ġdida, b'mod partikolari fir rigward tal-Bord Sistemiku Ewropew li għadu kemm jiġi mwaqqaf u għalhekk l-eżaminazzjoni tar rendiment tal-ECB hija importanti bħalissa u anke fil-ġejjien jiena nemmen illi aħna nistgħu noħorġu b'saħħitna minn din il-kriżi jekk aħna nitalmu t-talimiet illi għandna nitalmu minn dak il-li ġara. L-Unjoni Ewropea fl-istorja tagħha dejjem ippruvat ilija kienet kapaċi tiżviluppa mod ulterjuri jekk hija tassorbi u teleb l-isfidi li jkollha qudiemha. Naħseb illi din dan irridu narawh bħala opportunità u mhux teddida għalhekk nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għal-kooperazzjoni tagħkom fir ta' dan ir-rapport jiena xtaqt nagħmel dan il-punt mod partikolari. Grazzi, grazzi għad-diskors ta' introduzzjoni tiegħek. nixtieq Nati merħba l president tal-Bank Ċentrali Ewropew, il sur Jean-Claude Trichet, ek joġbok. Tista' titkellem. Merci beaucoup. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur President, Sur Rapporteur, Onorevoli Membru tal-Parlament Herbals, eżis deputati tal-Parlament Ewropew, Jena għandi preċir li nirrapprezentalkom il-rapport tal-2009 tal-Bank Ċentrali Ewropew il-fat li l-kalendarju bidel xiftit minħabba l-elezzjonijiet Ewropew. Jena konċejt għamlek nkellimkom f'Marzu fuq il-rapport ta' qabel ġifiri din hija tina sena, it-tieni darba dis-sena li qed nitkellem fil-Parlament Ewropew. L-ewwel qed nixtieq Nifirħilkom u nirringrazzjakom għall per permezz tal-proposta rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li kunem tassew smiħ u dim il-Parlament Ewropew fil-Komitat Ekon ta' kollu li għandu xaqsam ma' rabtiet mill-qrib mal-Bank Ċentrali Ewropew. Jena kontentu kol li din is-sena il-Parlament Ewropew wera b'qawwa kbira ir-rieda tiegħu u l-kapaċità u l-ħila li għandu biex iħares l-ola interessi Ewropej ġifieri fuq il-pakket ta' supervizjoni finanzjarja. U issa nixtieq nibda billi nati daqqatajn tal-miżuri ta' politika monetarja illi ħa il-Bank Ċentrali Ewropew waqt il-kriżi ekonomika u finanzjarja u anki li l-in minn dak il-periodu ta' krizi. Nishtiq u kol nikkommenta fuq um, il-prestazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tul l-ewwel 12 sena mill-eżistenza tiegħu. Umbat eh, nishti u koll eh, nikkommenta fuq l-akbar sfidi li aħna għedin nifacċaw jew se niffaċċaw fl-2011. L-ewwel net nixtieq nitkellem dwar l-azzjoni li aħna ħadna waqt il-kriżi. L-2009 kienet sena ta' sfidi kbar għal politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew bdiet eh, b'nizla kbira ekonomika u mbagħad il-kriżi finanzjarja fil-ħarifa tal-2008. F'dan l-ambjent ta' pressjonijiet inflazzjonarji komplejna bil-politika tagħna biex inkomplu naqsu ir-rati tal-imax tagħna. fil żmien ta' seba' xhur minn Ottubru tal-2008 u Mejju 2009 aħna eh, naqqasna il-rata ta' finanzjament tagħna b'325 punti finanzjarji biex niżguraw illi il-familji u l-kumpaniji fiż-żona euro ikunu jistaw igawdu minn dawn il-kondizzjonijiet favorevoli finanzjarji u fl-2009 aħna komplejna u estendejna l-appoċ fil-kreditu għal dawk il-banek fil-żona euro. Dan għamilnieħ minħabba is swiq monetarji li ma kienx qegħdin jaħdmu sew il- Eh, permettew illi il-politika monetarja tinfluenza l-istabilità tal-prezzijiet fost dawn il-miżuri li mhumiex standard kif konna nsejħulhom l-iktar waħda prominenti hija il-dispożizzjoni tal-likwidità sħiħa permezz ta' operazzjonijiet ta' rifinanzjament mal-banek fiż-żona euro eh, kontra kollateral xira għal ħafna maturitajiet anki li morru lilin mill-operat ta' kull ġimgħa. Fl-2009 aħna estendejna il-maturità tal-operat ta' rifinanzjament fuq meta ta' żmien itwal għal żmien sena. U din kienet ovvjament deċiżjoni importanti ħafna kif eh, sħaqtu intom fl-abbozz ta' riżoluzzjoni fuq ir-rapport tal-Bank Ċentrali Ewropew dan l-appoċ kreditarju imsaħħaħ irnexxiel permezz di għawr nesċilna nilqaw kontra dak li kien isir kieku komplejna bid-disfunzjonijiet illi kienem qabel. Ġifiri konna, konna sibu ruħna f-depression ħafna iktar qawwija dan jaqbel da kollu li aħna minna mal jaqbel mal-mandat tagħna li jkun hemm stabilità fil-prezzijiet fuq meta ta' żmien twila fiż-żona euro kollha kemmi. Dan aħna għamennih skont il-mandat u dan jidher ukoll minħabba il- il-perspettiva fuq l-inflazzjoni fil zona euro wara titjib fil-kondizjonijiet fil-swiq finanzjarju fl-2009, reġaw minn għalaw tensjonijiet fis swiq fatt ta' eh, taqsimiet tal-bonds tal bonds fil zona euro. U dan imur mal jaqbel mal-rati tal-interessi tal-ECB. tal interessi tal ecb u dan dan il-miżuri kollha jom sabiex ikun hemm iktar politika iktar normali fuq eh, l-ekonomija ħna naqqasna il-Securities Market Program biex nisguraw li dan il-program ma jkollux impatt fuq il-politika monetarja tagħna u aħna assorbejna il-likwidità kollha li konna eh, tajn daħalna fis-sistema dawk il-miżuri non-standard kollha li aħna adottajna waqt uh, moment ta' stress finanzjarju enormi kienu huma temporani u kienu maħlu appropju flimkien ma' strateġiji tal-ħruġ xoħut minn dawn il-miżuri non-standard li bdew fl-2009 u fil-bidu tal-2010 diġa uh, eh, intemmu minħabba li l-kondizjonijiet fċerti sbiq finanzjarji tjiebu u meta wieħed iqis l-irkupru tal-ekonomija fil-żona euro. Issa, Sur President, nixtieq eh, naqsam magħkom xi ħsibijiet dwar um, il-rekord il rekord tal euro Tlet punti huma essenzjali l-ewwel net il-Bank Ċentrali Ewropew ta' dak li kien mistenni minnu skont il-mandat li uħraċ mit-trattat, ġifiri l-istabilità fil-prezzijiet, il-medja tal-inflazzjoni fil-żona euro f'dawn l-aħħar 12 il-sena kien ta' madwar 1.97 fil-mija. Dan juri il- l-istabilità fil-prezzijiet, jiġifieri li aħna zommu il-rati annwali tal-inflazzjoni fuq medda ta' żmien medja fiż-żona euro inqas minn 2% jew qrib 2% il-din is-sistema f'dawn l-aħħar 12 sena servet bħala xi ħaġa li tagħti fiduċja u stabilità anke fi żminijiet l-iktar diffiċli minkejja l-isfidi kollha illi inħalqu minħabba il-kriżi finanzjarja dinjija. Barra minn hekk u eh, biex nirriflettu wkoll għall kredibilità tal- eh, politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew l-istennijiet tal-inflazzjoni baqaw skont il- u jaqblu mal-istabilità fil-prezzijiet. Dan is suċċess aħna ksibnieh minħabba l-fiduċa sħiħa illi hemm fil-Bank Ċentrali Ewropew fl Fluwenza politika fil-ewwel mandat tiegħu biex inħarsu l-istabilità fil-prezzijiet u l-komunikazzjoni trasparenti illi eh, twetta li wetta il-Bank Ċentrali dan sabiex aħna nimxu il-qoddim inħarsu l qoddim permezz ta' azzjonijiet li jkunu ibbażati fuq qafas analitiku sot Dan palma tafu intom jinkludi analizi uh, bir-reqqa minn l-iżviluppi kollha li qegħdin isseħħu meta wieħed iqis ukoll in-natura tal-inflazzjoni meta wieħed iqisa fuq medda ta' żmien twila aħna nqisu li dan l-approċċ sħiħ jippermettilna nieħdu deċiżjonijiet li jkunu bażati fuq il-fatti, deċiżjonijiet li jkunu konsistenti u meta wieħed uh, jaqleb u jeleb il-volatilità temporanja dwar id-dimensjoni esterna tal-euro jena ritnajt illi il-monita tagħna hija stabilita fuq livell internazzjonali fl-2009 l-euro kienet rappresenta madwar 30% fil-mija fil-istok ta' uh, sikuritajiet ta' dejn u anki fil rizervi tal-iskambju uh, barrani. Issa nixtieq ngħid kelmtejn fuq il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mal- uh, rati tal-kambju. Minn banda hemm ir-relazzjoni bejn il- Il, dawk il-muniti li jistaw rati tal-skambju tagħhom bħal jen, il-lira sterlina, dollaru kanadis, etc. Dawn il-muniti ilhom eh, tilajnu niżlin għal bosta snin u jiena rrid ngħid li skont l-opinjoni tal-komunità internazzjonali volatilità eċċessiva kellhom implikazzjonijiet negattivi fuq l-istabilità ekonomika u finanzjarja. Irrid ngħid ukoll illi il-Bank Ċentrali Ewropew japprezza wkoll dak li qalu l-awtoritajiet Amerikani dan l-aħħar il-fostom iċ-ċemen tal-Federal Reserve li tennew illi dollaru qawwi meta mqabbel mal-muniti l-oħrajn illi jistaw li għalli ir tal-kabju hija fl-interess tal-Istati Uniti. Ġifiri, u dan huwa vera huwa minnu huwa fl-interess tal-Istati Uniti, tal-Ewropa u tal-Komunità Internazzjonali kollha kemm Mill-banda l-oħra mbagħad it-tieni suġġett jorbot mal-muniti ta' ekonomiji tas-suq emerġenti li għandhom rati tal-kambju li mhumiex flessibbli biżejjed Hawnhekk il-komunità internazzjonali taqbel u reġant qal fil-Korea l-ġimgħa li għaddiet flimkien mal-Kummissjoni illi jekk aħna eh, jekk aħna insaħnu l-istabilità tar-rati tal-kambju u jekk aħna noqogħdu lura mid-devalwazzjoni kompetittiva tal-muniti huma fl-interessi tal-ekonomiji emerġenti ikkonċernati kif ukoll tal-komunità internazzjonali. Sur President, il-Bank Ċentrali Ewropew kien jgħid dan mhux żmien li noqogħdu bidejna fuq zaqna u dan huwa iktar veru llum minn qatt qabel. Hemm ħafna sfidi u l-awtoritajiet rilevanti kollha fil-faq u anki s-settur privat iridu jieħdu r-responsabbiltajiet tagħhom. U dan jot għal regolaturi, banek ċentrali, settur privat, l-industrija finanzjarja Fost oħrajn, mod partikolari, il-krizi attwali iwriet illi riformi ambizjużi fil-governanza ekonomika huwa fl-interess tal-pajjiżi taż-żona euro u anki eh, tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi dak li qal il-President Von Rompuy fuq ir-riforma tal-governanza eh, ekonomika tal-Unjoni Ewropea bl-approvazzjoni tal-laqa tal-Konsillira ta' Ottubru tal-2010 se jwassal għal titjib u hija xi ħaġa xirqa anke għal dawk il-pajjiżi Ewropej li mhumiex parti mill-Unjoni Monetarja madanakollu ir-rekwiżiti ta' żona euro mumiex kollha meħtieġa biex aħna niżguraw illi jkun hemm l-aħjar funzjonament ta' ekonomija li ehm, ibbażata fuq munita waħda. Jiena nittama u għanzi jena konvint illi aħna ser nexxinna namlu il-pass il-qoddim fil-governanza ekonomika eh, u li dan se jsir realtà il-Parlament wera kemmu determinat fuq dawn il-punti l-iktar importanti jena nieħu din l-opportunità biex nirringrazzjakom u biex nerġa' intenni għal darboħra u ngħidilkom li l-influenza tal-Parlament se tkun deċiżiva f'dan il-dibattitu ta' governanza ekonomika. Sfida oħra hija marbuta ma' regolamentazzjoni finanzjarja għandna nitalmu mill-kriżi u nżommu l-pass il qbadna fir-riforma finanzjarja kif hemm indikat fil-labbozz ta' riżoluzzjoni tagħhom, implementazzjoni ta' malar ta' Basel 3 solidarjetà hija importanti ħafna il-proposta leġislattiva tal- kommissjoni dwar il-short selling u il-prodotti derivati u ma essenzjali sabiex il-situazzjoni tkun iktar trasparenti u sistema iktar b'saħħitha. Sinjuri, aħna għadin nifacċaw sena deċiżiva fl-2011 għanna nadottaw il-Revised Governance Framework għandu jkonna u kol diskussjoni fuq il-Crisis Management Framework u forsi għalix le anki il-proċedura għal-bidla fit trattat Dawn il-reformi rridu namlu għam kif suppost sabiex nizguraw illi l-Europa kollha kemmi u zona euro jistaw jiffaċċaw l-sfidi tal-ġejjeni b'akbar kapaċità u akbar konvinzjoni l-2011 se tkun ukoll l-ewwel sena tal-esistenza tal-Bord Ewropew għal Riskju Sistemiku u skont ir-riżoluzzjoni tagħkom aħna qegħdin nagħmlu dak kollu li nista' biex nappoġġaw din l-entità l-ġdida imma fl-istess ħin l-indipendenza sħiħa eh, tal-Bank Ċentrali Ewropej skont it-Trattat ta' Maastricht għadhom intatti. Jiena diġà għattu dan kollu qabel qudiem il-Parlament. Aħna se nkomplu naħdmu biex inwettqu l-mandat tagħna u eh, it-trattat dan jitlob minna u tistaw isterħu moħkom illi aħna senatu li ċittadini tagħna dak li qed jistennew minna. Grazzi ħafna, Sur President. Għannom tal-Kommissjoni Ewropea, il-Kommissarju Olli Ren. President tal-Parlament Ewropew, President tal-Bank Ċentrali Ewropew, Onorevoli Membri, L-ewwel nett jiena nixtieq nirringrazzja l rapporter Burkhard Balz għal rapport eccellenti tiegħu fuq ir-rapport tal-Bank Ċentrali Ewropew għal 2009 Il-Kummissjoni tilqa il rapport li jirrifletti il-kwistjonijiet l-iktar importanti. Ir-rapport jaraf u jfaħħar ix-xogħol li għamel il-Bank Ċentrali Ewropew fil-ġestjoni tal-kriżi Il-Kummissjoni taqbel li il-Bank Ċentrali Ewropew taħt it-tmexxija tal-Chairman Jean-Claude Trichet imxiet baqal kbir. Jena irrit nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja li Jean-Claude Trichet għal kooperazzjoni eccellenti li kenna miegħu b'mod partikolari għal rwol importanti li jintiqdejt waqt momenti daqshekk diffiċli. Il-Bank Ċentrali Ewropew kemm permezz tal-pożizzjoni monetarja u l-miżuri non-standard illi ħa kien strument biex eh, għenna nelbu il-krizi u witta it-triq għal tkabbir u għal tkabbir sostenibli u ħolqin tal-impiegi. Il-rapport jgħid bir-raġun li il-krizi finanzjarja u rietna li hemm bżonn ta' iktar sorveljanza ekonomika fiż-żona euro. Il-Kommissjoni taqbel ma' dan u hija propju għal din ir-raġuni illi aħna ħriġna u resaqna ħafna proposti leġislattivi biex insaħħu il-governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea b'mod partikolari fiż-żona euro. Aħna il u wkoll bosta suġġerimenti illi ġew prezentati fil-rapport fej biex insaħħu in il-governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea il-Komitat Ekon irċiva il-proposti tal-Kommissjoni u bħalissa qiegħed jaħdem biex jilħaq l-iskadenza ambizjuża ta' Ġunju il-ġimgħa d-dieħla. Din hija xi ħaġa li jiena napprezza ħafna. Issa nixti eh, indura t-tieni parti ta' dan id-dibattitu li rigwarda l-aħħar sviluppi rigward ir-rati tal-kambju internazzjonali. Huwa veru li il-volatilità fil-swieq tal-rati tal-kambju zdiedet f'dawn l-aħħar ġimgħat mod partikolari uh, minħabba il fost l-akbar rati tal-kambju bilaterali minn ġunju ta' din is-sena l-euro kienet anke minħabba l-espansjoni tal-politika monetarja tal-Istati Uniti. Dan l-aħħar l-euro id-dajfet xiftit meta mqabla ma' muniti oħrajn minħabba xi tħassib dwar il-finanzi pubbliċi tal-Istati membri fostom l-Irlanda li laqtu ku kellhom impatt negattiv fuq l-euro. Fir-realtà l-euro hija rip il-medja tagħha anki wara il- depreciation ta' din is-sena. Meta qabel mal-bidu tas-sena, depreciation tal-euro fir-realtà jammonta għal madwar 7 fil-kontest ta' irkupru kajman fl-ekonomiji avvanzati u flussi kapitali kbar lill-ekonomiji emerġenti, ħafna pajjiżi ridu iddajfu il-munita tagħhom jew inkella għalmenu illi uh, jirrikorru għal non-appreciation li tkun kompetittiva. Wa veru li l mexxejja tal-G20 fil-laqa olja tal-ġimma li għaddit impenjaw ruħom bisħiħ li ma, jam, ma jizvalutawx il-muniti il tagħhom biex ikunu iktar kompetittivi il-summit tal-G20 qabel u koll illi se jkunem se jaħdmu biex ikunem bilanċ jiprovaw fitxu bilanċ ġdid għad kabbir. U għacħar illi flessibilità tar-rati tal-kambju għanda rwol f'dan l-eżerċizzju ta' uh, eh, il-bilanċjar mill-ġdid kif għalinna il-President Trixxe. Il-Kommissjoni se tkompli tappoġġa dan ix-xogħol importanti fil-kontest tal-G20 li se jkun ukoll wieħed mill-punti ewlenin tal-presidenza tal-G20 is-sena li, li, li diħla fl Sur President, Onorevoli Membri, rrit najdilkom dwar svilupp importanti fid-żona euro. Il-biraħ meta il-Konsil ta' l laqa it-talba tal-Gvern Irlandiż għall-assistenza finanzjarja mill-Unjoni Ewropea. Il-Ministri qablu li loti ta' assistenza finanzjarja lill-Irlanda hija ideja tajba sabiex inħarsu l-istabilità finanzjarja fl-Ewropa l-appoċ finanzjarju fl-Unjoni Ewropea jista' jingħata permezz ta' Eh, program eh, li inkludi kondizjonijiet stretti ħafna li bħalissa qed jiġi negozjat mal-awtoritajiet Irlandiżi mill-Kummissjoni u mill-Fond Monetarju Internazzjonali u l-ECB. Dan il-programm se jindirizza l-sfidi fiskali fl-ekonomija Irlandiża b'mod deċiżiv u kuraġġuż U l-program se jinkludi fond ukoll għal f'każ ta' bżonnijiet ta' kapital mill-qasam tal-banek. U għat ta' miżuri fostom ristrutturar irridu jittieħdu biex nizguraw illi s-sistema bankarja irlandiża taqdir wol tagħha kif imiss sabiex l-ekonomija tiffunzjona kif imiss. Diskussjoni tekniċi fuq programm eh, bejn l-Unjoni Ewropea u l-IMF għaddejjien u n-negozjati naħseb illi se jaslu fit sa l-aħħar ta' Novembru. Apparti eh, l-finanzjament minn naħat tal-Unjoni Ewropea u l-IMF, nista' ngħidilkom ukoll li l-Iżvezja u r-Renju Unit ukoll qalu illi huma lesti illi jikontribwixxu għal dan il-programm permezz ta' uh, self fuq livell bilaterali. Kollox ma kollox e, deċizjoni li tieħdu l-bira huma pass importanti fl-isforzi li qed innamlu fl-imkien biex nistabilizzaw l-ekonomija Irlandiża u wkoll inħarsu l-istabilità finanzjarja fl-Ewropa. Grazzi, Sur Kommissarju. Għal dik l-introduzzjoni għannom tal-gruppi politiċi għannom tal-LPP is-Sur Jean-Paul Gozes. Grazzi, Sur President. Sur President tal-Bank Centrali, Sur Komissarju, kollegi, ovvjament jiena rrit eh, u koll nfaħħar dak ix-xogħol kollu li għamlet il- li Bank Centrali Ewropew Jena fil-ftit ħin li għandi għad dispozizjoni irrit ngħidilkom illi irridu naħsbu fiċ-ċittadini tagħna. Għalfejn qed ngħidlek illum għaliex il-bieraħ fil-axija fuq il-kanali kollha tat-televiżjoni Franċiża, il-kandidati tal-elezzjonijiet Franċiżi li jmiss għattaw eh, eh, biljett ta' 10 euro u għalu illi dan il-munita il tal-euro kienet propju l-kawza tal-gwaj kollu li qegħdin fih. Aħna irridu namlu sforzi gbar biex nikkomunikaw aħjar Ix-xogħol li sar fil ta' supervizjoni, eh, regolamentazzjoni, eccetera, huma eccellenti, dak kollu huwa tajjeb. Imma aħna għandna iktar xogħol x'namlu fir rigward ta' ċittadini tagħna li ma jifmux il-messagġi li qed jaslulhom. L-istampa eh, taj titkellem dejjem fuq sitwazzjonijiet li sejrin mill-ħażin għall-ar. U eh, jiena għajt ma madwar 150 eh, ruħ li kollha saqsewni x'se jiġri fl-Ewropa. U dak li qed tagħmel l-Unjoni Ewropea, ċittadini tagħna mhumiex qegħdin jifmuh u hemm bżonn li dan nagħmlu xi ħaġa dwaru. Is-sur eh, Kutax fissem l-SND kjoġbok. Grazzi, Sur President, Sur Trisha, Sur Ren, kollegi, nishti uh, eh, nirringrazzja l-Sur Balz għal kooperazzjoni eccellenti u jiena napprezza l-status li kis li ksibna permezz uh, li kiseb il-Bank Centrali Ewropew. t-kem dwar eh, diskrepanza li hemm eh, fuq livell ekonomiku bejn il-pajjiżi fi żona euro dan juru li hemm bżonn ta' politika monetarja u ekonomika aħjar tkabbir mhuwiex biżejjed biex insolvu il-problemi ekonomiċi li hemm u soluzzjoni tkun li noħorġu bonds Ewropej. Dan il-mekkanizmu ta' solidarjetà jista' joffri sorsi ta' finanzjament stabbli eh, għall istati membri li jinsabu fi problemi u tiżdiet ukoll effiċjenza ta' supervizjoni tal-baġitu ukoll ikollha eh, fetta l-kredita importanti ħafna flimkien ma l-ewra nżidu eh, dejn unifikat fuq meda twila ta' żmien u riskju ta' ċertu tir finanzjarji kkawżaw din il-kriżi finanzjarja u ma dan aħna żidna ħafna attakki ta' spekulazzjoni kontra bosta stati membri li għamlu ħafna iktar diffiċli għal dawn il-pajjiżi li selfu flus fi swieq internazzjonali u allura l-istabilità ta' żona euro kollha ġiet mill-quta. Um, għanna bżon ta' mekkanizmu li jiddefendi iż-żona euros kontra dawn eh, l-attakki ta' spekulazzjoni u aħna nħossu l-Bank Ċentrali eh, Ewropew għandu jagħmel supervizjoni fuq dawn eh, l-aġenziji tal-kreditu. Għanna rridu nkoll nieħdu konsiderazzjoni l-fatt li miżuri tal-awsterità Eh, li qed jittieħdu mill-gvernijiet tal-Istati Membri jistgħu jnaqsu ċ-ċansijiet ta' rebound ekonomiku fuq livell Ewropew. Għal daqstant aħna għandna bżonn ta' mudell Ewropew ta' governanza li jiġbor fih konsolazzjoni fiskali mal-ħolqien tax-xogħlijiet. Il-Kummissjoni għandha tipproponi għanijiet ċari biex jitnaqsu differenzi ekonomiċi bejn l-Istati Membri. Laħar iżda mhux l-inqas iridu wkoll investu f'enerġija favur l-ambjent. Grazzi. Sinra Gullard. Liberals and Democrats eh, Fisam il-liberali. Grazie, Sir President. Jena u koll, eh, nfaxħar il-rapporter illi fem eżattament x'inhuma l-elementi l-iktar importanti fir-rapport tiegħu huwa uh, semmi l-innovazzjonijiet li ġew permezz tal-Trattat tal-Lisbona. U jiena nirringrazzjak Sur Trixxe illi inti għamilt il illejla għal dawk illi ma jridux jisimgħu illi il trattat tal-Lisbona iġib differenzi kbar, innovazzjonijiet kbar aħna uh, se nitkellmu wkoll dwar ir-riform tal-patt tal-istabilità l-Kummissjoni ħarġet Eh, taħt responsabilità ta' surren pakket illi imur fi direzzjoni it-tajba u pakket b'koraġġu eh, semson ta' iktar disciplina, disciplini eh, makroekonomika, kif semma sur Balz fil rapporti għaw inti sur Trixe, semmejt kemm il-darba eh, dwar il-quantum leap fil-governanza. U jina jkolli najt li Eh, jiena naqbel ma dak laqa Jean Paul Gozes il-meta wieħed jitkellem ma' ċittadini tistaqsi jekk dawn il-proposti illi saru f'Settembru mill-Kummissjoni u miex rilevanti u miex tassew eh, iżommu f'moħħom il-krizi illi għaddej minna bħalissa. Jina rrit najt għamnek illi dawk il ħolmu bl-euro għatma ħasbu illi fuq meda ta' żmien twila se uh, koordinazzjoni ta' politiki ekonomiċi. Kien hemm biss l-idea li jkun hemm kapaċità ta' deċizjoni taħt il kontrol ta' dan il-Parlament. U eh, dak li jolqotni hawnhekk meta nitkellem ma' ċittadini huwa li aħna għandna pereżempju eh, sewwieqa li huma l-istati membri illi issuqu u fl-istess ħin huma l-pulizija fuq il-triq fuq il-bankina. il triq fuq il bankina il fuq il bankina ma tistax tkun inti wieħed li tmexxi u li tiddiriġi traffiku tara x'inhu ma jagħmlu l-oħrajn. Aħna nixtiequ li eh, eh, sanzjonijiet ikunu naqra ikbar u grazzi tal-li inti eh, diġà għamilt ħafna biex ikun hemm iktar sorveljanza fl-interess tal-ekonomiji Ewropej. Grazzi. Representative colleague Sven Fisem il-ħodor is-sur Gigol Gjoġbok. Grazzi. Grazzi lis sur eh, Balz, naħta l-grupp tagħna. Nixtieq ah, li nikkontribwixxi permezz li tal fat li nagħmel rapport iktar bilanċjat fejn u l għaxra kienu melquta ħafna u minħabba l-kriżi ekonomika, situazzjoni ekonomika. Jiena allura nixtieq nirringrazzja s sur Trixha għaliex huwa mhux biss kien dejjem faħar fih dan l-istituzzjoni tiegħu stess. It-patta tkabbir stabilita' mhuwiex biżejjed għandna bżonn ta' koordinazzjoni effettiva li tkopri dejn pubbliku u privat. Irridu nittrattaw li sbilanċi li hemm mhux biss fil-pajjiż li għandhom id-deficit eh, iżda wkoll dawk li għandhom surplus u fir-rigward tal-kriżi eh, tal-prezzijiet ma rridux naraw biss il-prezzijiet tal-konsumaturi iżda wkoll dawk tal-real eh, estate li jistgħu joħolqu spekulazzjonijiet ukoll wara kollox aħna nabżon ta' affas għal kompetizzjoni ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea. Mhuwiex aċċettabbli li jkollna dawn il-programmi ta' austerità daqshekk kbar fir-rigward tal-infiq u mbagħad fir-rigward ta' dħul ikollna kompetizzjoni ta' taxxa bejn l-Istati membri u għan possibli nispiegaw li l-ċittadini għalfejn fi situazzjoni preżenti aħna edin insalvaw il-banek tal-Irlanda u iżda fl-istess ħin mhux nsiguraw li t-taxxa ta' kooperazzjoni fl-Irlanda 2.5% tkun miżjuda għal dak li huwa normali fl-Unjoni Ewropea li għata madwar 25%. Għal stant, jiena nixtieq nirringrazzja lis sur Trisha u nikkumenta fuq xi ftit punti fir-rapport paragrafu 21 trasparenza u 29 Inti ma tkellimt fuq dawn żewġ paragrafi, forsi t-sadidina xaġi ktar speċifika fuq dawn il-punti, grazzi. Is-Sinjura Swinburne. Fissem l-ICR. Grazzi nixtieq nifraħ li sur Born sur rapport tiegħu, però fi żmien fejn l-ewra qed tiffaċċja kriżi ta' kuljum u ġeneralment aċċettat li gvernanza tipi ta' governanza ġdida u regoli u jkunu meħtieġa u diffiċli li l-Bank ċentrali jaħdem barra minn dawn il-kwistjonijiet globali. Issa dawn il-players globali issa nixilhom jaħdmu flimkien u jippruvaw jisibu soluzzjonijiet għal din il-kriżi globali il-koordinazzjoni foqsma tar regolamentazzjoni nazzjonali foqsma bħal per eżempju derivatives ma kellhomx preċedent iżda fir rigward tal muniti li nazzjonali qed jiġu qed niddefenduhom hemm riskju allura li ser jkun hemm kriżi oħra. Allura l-protezzjoni tad-dollar u ħanitilfu ħafna jekk jiġi hekk. Il-Bank Ċentrali Ewropew għamel xogħol importanti ħafna fil-rigward tal-politika monetarja u issa nispera li taħt pressjoni interna tuża l-esperti f'dawn l-oqsma biex ittejjeb il-kooperazzjoni li l l unjoni Ewropea fuq eh, livell eh, globali. Next redner ist Herr Klute für die Konferenz. Grazie ħafna il-kellim li minn Sur Klute għal Gui. Grazie ħafna, Signor President. Nixtieq eh, nirringrazzja s-Sur Barnes għax-xogħol li għamel. Aħna nixxina nagħmlu ħafna xogħol flimkien. Ħafna nies qalu li kriżi f'żona għaddiet iżda l-Irlanda turi bil-kontra. hija miftuħa l-swiq finanzjari u hemm bżonn li nerviċaw. Suċidju mnaħta l-gvernijiet u nispiċċaw nintafu fidejn eh, il swiq spekulattivi. L-ewwel kena l-Greċja issa u l-Irlanda li teħtieġ bailout u għajnuna minnaħta żona euro. L-Irlanda li kienet tider ta' eżempju għal eh, kif taħdem id-regolamentazzjoni il-rejt tal-bond din jittilaw wkoll jiżdiedu. Il-Bank Ċentrali Ewropew ma offriex eh, l-Eurobonds biex jevita li kim sejjaħ casino approach. Issa il-kumpani il-ħaddiema spiċċaw b'ħafna telf meħabba fekk. Naraw li fl-Irlanda l-Unjoni Monetarja l-Bank Ċentrali Ewropew ma għajnu ma jinnux wis li nies li qegħdin sofru f'din il-kriżi. Jiena naħseb li m'għandniex inħallu treasury bonds Ewropej anzi għanna nipra noffru bonds Ewropej. Il-kollega jishtiq jadem eh, jitkellem taħt il preġidar għal blue Card. Inti taċċetta? domanda minn Hans Peter Martin għandkom 30 sekonda kull wieħed. Grazzi xtaqt nistaqsi li sur Klute dwar x'qed jipproponi u x'se tkun l-istrateġija tiegħu biex jorganizza Eurobonds u kif din tista' tkun f'konformità mal-orti federali Ġermaniża Issa jekk ikun hemm xi sfidi kontra dawn il-miżuri ġewwa ħe, irrid nkun naf eżattament x'ser tagħmel il-qorti. Grazzi ħafna. Għandek 30 sekonda biex tirrispondi. Huwa diffiċli ħafna li tissessja dak li ser jiġri. U ma nistax ngħid eżattament hekk x'ser jiġri. Din hija sitwazzjoni diffiċli u l-affarijiet ġew żviluppati b'ċertu mod li iva jista' jkun li qorti tikkonsidra li tieħu pożizzjoni differenti minn dik tal-passat. Grazzi ħafna, ser inkomplu bil-lista tal kelliema sur Baftin, ikjoġbok, għal li e FD, zewġ minuti u nofs. Grazzi, Signora President. Jena rajt il-rapport tal-ikon fuq eh, il-Bank Ċentrali Ewropew bit kbir. Il-rapport juri li hemm differenzi kbar bejn l-istati membri ta' zona euro u qed jikkontribwixxu għal problemi li għandna. rapport juri li l-iżbilanċi għandha qed joffru iktar diffikultajiet għal politika monetarja tajba f'dan iż-żona euro. U jgħid ukoll li l-kriżi finanzjarja f'ċertu pajjiżi hija gravi ħafna għaż-żona kollha kemm hi u qed waslu għal eh, funzjonament ħażin taż-żona euro. Jiena nitlob għal koordinazzjoni aħjar tal-politika eh, eh, ekonomika fiż-żona euro reazzjoni kienet li tiżdied eh, l-governanza ekonomika. Iżda wassal għal problemi li waslu għal ċertu stati membri li jitlu fi kriżi. Forsi s-sistema ma tippermettix għal l-elastiċità eh, ekonomika meħtieġa u li ma jippermettux il-gvernijiet li trattaw dawn problemi b'mod effettiv bħal eżempju rati ta' inflazzjoni. Ir-rapport jitkellem fuq din il-problema u jgħid li l-kriżi u bailouts Eh, u paketti ta' stimolu waslu għal iktar miżuri ta' austerita li għamlu iktar pis fuq il-kapacità tal-gvernijiet u li dawn jihdu azzjoni. Wieħed mill-argumenti huwa li inti ma jistax ikollok munita unika mingħajr ma tipprova tneħħi differenti bejn l-istati membri u l-livell tal-ġit li għandhom. Iżda, kull min qed jara l-affarijiet kif huma jista' jinduna li le dawn l-affarijiet ma jistax isiru. Iż-żona ewra hija lesta għal din il-bidla f'jannar jiena minix ċert għaliex l-adozzjoni per eżempju eh, eh, tal-euro mill-Estonja ser iwassal li pajjiżi oħra jitħajru wkoll li għamlu l-istess bħall-Estonja. Jistgħu wkoll problemi oħrajn jerġgħu joħorġu iktar tard. Munita unika tista' taħdem f'ambjent federali biss U ma nafx forsi jekk din hijiex l-intenzjoni tal-Kummissjoni li għamlu hekk, jidher li qegħdin jiġru wisq. Għalkemm ir-Renju Unit miehomx qegħdin fiż-żona ewro, aħna konna sofru wkoll eh, eh, l-effetti tal-bailout u jidher li ma nix għalfejn noqogħdu nistennew sa kem najdu Iva għarax ġara issa għaliex l-affarijiet ġarġaw ma tantx nistaw namlu xejn, grazzi. Grazzi, fisem in non-etex sur Martin għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna. Rapport ta' Sur Balt u ferm interessanti jizda jena naħseb li s-Sur Trisha aħna nistaw tal ħafna iktar jekk nisimgħu minn dwar il-perjodu tal-2008-2010 jider li aħna edin fidlama lama li ma tantx nafu dwar din is-sitwazzjoni. Inti għed li dawn il-miżuri fuq medda twila ta' żmien ta' finanzjament ġew estiżi. Iżda, iż-żmien jagħtina parir u se nkunu nafu x'ser x'inhu r-riżultat ċittadini ma jafux għalfejn qed tiġi ntużata din il-likwidità. Hemm ħafna affarijiet li qed jiġru fir-rigward tal-mekkaniżmu ta' stabilizzazzjoni li aħna maħniex qegħdin naraw. Aħna nafu li 35 biljun marru għal hyper real estate bank Ġermaniż sidjar ġewwa l-Irlanda aħna ma nafux minn huma l-kredituri. U għal alleanz u mal-banek ġermaniżi ma nafux. Jekk huwa hekk aħna qed ikollna dibattitu ħażin, mhux tajjeb dan id-dibattitu jrid nkunu ħafna iktar onesti maċ-ċittadini. Għanna forsi nibdew ngħidu li għamilna żball meta investejna fl-Irlanda għamilna zbal li ninvestu f-sistema mux daqsek fl-Irlanda u jistar namlu bailout għalfejn aħna ma nistawx nippermettu li bank ifalli per eżempju. Aħna qed nirrepetu x'ġara ma' Lehman Brothers. Irridu noqogħdu attenti għal dawn ir-riski għaliex hemm ħafna entitajiet privati qed jibbenefikaw. Grazzi. Issa ngħaddu għal kelliem individwali. Sinjura e, Signora Galpelt, minuta u nofs. Grazzi. President biex nibda nixtieq nirringrazzja li rapporter li għamel xogħol eċċellenti. Il-Parlament Ewropew fil-fatt hija l-istituzzjoni responsabbli li għalija għara responsabbli l-Bank Ċentrali Ewropew. U għahna naġiċu fissem iċ ċittadini Ewropej. Din hija kriżi globali u hija rikonoxxuta mill-Kumitat ekonom taffajiet ekonomiċi u monetari, aħna m'għandniex ninsew il-fatt li l-Istati membri għandhom problemi ekonomiċi u finanzjarji li għetja jkollhom pis fuq iż-żona euro kollha kemm hi. naqbel mar-rapporter. Il-problema kienet li l-Istati membri ma ġewx mitluba biex jimxu b'mod eh, eżatt mal-patat kabir stabilità. Issa, laqstant għanna din il-krizi ta' dejn. Jina nemmen li l-Bank Ċentrali Ewropew aġixxa mod pożittiv iżda l-Unjoni Ekonomika u Monetarja iva tista' tiġi mnedija u naħseb li din tista' tejn u s-saħħa iż-żona euro kif ukoll l-Unjoni Ewropea. Grazzi Sur Gopil tal 3 minuti. Grazzi kollegi l-Euro. L-Euro qed jiffaċċa problemi. Id-djun tal-istati membri hija problema kbira kollu żieda fid-deficit pubbliċi jirriżulta mill-salvataġġ pubbliku tal-banek privati il-kriżi finanzjarja. Twessa twestendi tal-ekonomija reali u bekk stiet anki il-qat. Sfortunatament jider illi mux kullħat tallem mill-krizi fil-Wall Street hemm spekulazzjoni monetarja. Et iżidu il-rati tal-interessi fuq il-self eh, il-kumpaniji illi forsi sej fallu is-Solidarjetà Ewropea edha torganizza ruħa bil-mod il-mod u biftit ftit il-pakket ta, ta' assistenza l greċja sar permezz tal-banek fil- fil-Germania u issa x'qed jiġri il-fatt il illi l ewra għadu volatili ma jfissirx li din miex munita tajba. Mill-bidu tas sena iċ-Ċina m'għadix tissellef fil-dollaru ma tbieħ dollari. Is-sitwazzjoni fl-Istati Uniti għar mill-dik fl-Ewropa barra deficit federali hemm deficit kbir eh, privat Sur Van Rompuy għal u dak li, li għal mhuwiex minnu għaliex l-euro se tkompli għaliex l-Europa, l-Euro hija l-entità u l-Europa u l-Euro ma l-entità ekonomika u li hija waħda mill-pilastri fid-dinja Rridu najdu illi fuq livell dinji 27 stat membru Ewropew huma l-ikbar esportaturi, l-ikbar importaturi, l-ikbar esportaturi ta' servizzi għanna suq intern l-iktar uh, likwidu possibbli. L-Unjoni hija l-ewwel destinazzjoni għal investimenti dirett minn pajjiżi terzi u l-kumpaniji tal-Unjoni għandhom l-ikbar stoks ta' investimenti fid-dinja b'500 miljun ċittadin l-Unjoni tiġġenera 30% fil-mija tal tiġġenera madwar 30% fil-mija tal prodott dinji nalaq billi najt li jemżon li nip għawnek il-president interromp il-kellim. problem. So, nächste Rednerin ist Frau Innetfeld für zwei Minuten, bitte schön. Kellem għalim jessisra Intveld ta' żewġ minuti. Grazzi kif għalli il-kollega tagħna Sur Gotes xi nies ma toġobomx l-ewro, jiswa bħala xi ħaġa ħażina ħafna u jifriħu jekk kizona ewro tfalli, iżda dawn in-nies għandhom żball qed jgħixu fil-passat problemi preżenti mihomx kawżati mill-ewro. Bil-kontrarju, anzi l-ewro qed tipproteġina. Aħna nabżon il-munita unika iżda nabżon ukoll ta' governanza xirqa taż-żona ewro. Kooperazzjoni għabbażi tal-unanimità mhijiex għażla iktar kollegi, aħna qegħdin uh, f'sitwazzjoni uh, daqsxejn diffiċli, rridu naraw x'ser nagħmlu, irridu naraw nieħdu azzjoni jew inkella ser nerqu. Nistaw noqogħdu nagħmlu tax forces, noqogħdu nitkellmu fil-working groups, iżda rridu nihdu iktar azzjoni. Jidher li rridu nieħdu deċiżjoni iktar maġla fir rigward tal-Irlanda għaliex hemm bżonn ta' azzjoni ta' malar kem jista' jkun. Din miex kwistjoni li nsalvaw pajjiżi uh, individwali, iżda dwar kredibilità ta' zona awra, dwar il-fat li d-dinja edha t-testjana, jridu naraw eżattament jekk aħna aħniex lesti għaniex rieda li naġixxu. Għaliex il-fiduċa fi zona awra hija importanti ħafna għall-istabilità tal-munita tagħna. U għaskont kemm għandna flus aħna li joffri iktar fiduċja minn oħrajn lejna allura rridu nif unkunu nużaw l-iskuża tal-Eurobills, iżda rridu nieħdu responsabilità tal-munita tagħna. Fi rigward tal-miżuri ta' austerita, dawn qegħdin jiġu kritikati ħafna u edin hemm min qed jgħid li se jagħmlu ħsara lill-ekonomija u iva rridu nieħdu azzjoni bil-aqal. U importanti wkoll li nkollna finanzjament pubbliku fuq medda twila ta' żmien u li jkun hemm solidarjetà wkoll bejn l-istati membri fi zona ewra. Iżda wkoll jiena ma naħseb li m'għandniex nitkellmu biss dwar il-fatt dwar il-lat tal-infiq, iżda wkoll dwar il-lat ta' tħul għaliex dawn iż-żewġ riformi huma meħtieġa u ilhom ħafna li suppost għamilnijom. il kellima tiġi interrotta. il kellim li miss u għassur sur Vandalen għal-minuta. Niet zo'n bewogen jaar gekend als de bestuur jina għat marajt sena daqseg diffiċli għal Bank Centrali Ewropew daqs dik tal-2009. l fil-gwar tal-kriżi li tkun aktar b'saħħtu. Il-Fond ta' Urġenza Ewropew m'għandux ikun soluzzjoni strutturali, id-djun huma kbar u qatt ma jistgħu jingħataw lura minn pajjiżi bħal Greċja u l-Irlanda. Dastant hemm bżonn ta' tnaqqis aktar disċiplina fil-budget u sanzjonijiet awtomatiċi. Ir-rapport Balz jgħida biċ-ċar irridu nirranġaw il-pat ta' stabilta' ta' tkabbir, hemm bżonn ta' tnaqqis biex aħna nelbu il-kriżi. Il-maġoranza ta' dan il-Parlament trid tapplika din il-kondizzjoni anke lil budget Ewropew. Iż-żida ta' 2.9% fil-budget diġawa kompromess wiesa l-ebda ċittadin ma jista' jifhem il-Parlament irid aktar fondi u għalhekk ejjew ma nagħmlux dan. Issa sur Paxka l-minuta. Grazzi. Sur Trisha, apparentament skont ir rapporta Reuters Settembru, inti et li inti kif kont taf li Slovakkja ma kienx ser tappoġġa l-bejla tal-Greċja inti ma kontx tippermetti li Slovakkja tidħol fiż-żona euro. fatt u li il-Greċja ma stax tħallas id-dejn tagħha. Il-fatt li nsalvaw il-Greċja kella tkun xi ħaġa volontarja. Il-paga tiegħek kull xar tista' titma mit familja fl-Slovakkja sur trixe. Issa fi rigward ta' dan il-fatt nixtieq nkun naf għaliex il-ħbieb tiegħek fl-istituzzjonijiet finanzjarji għandhom jieklu iktar kavjar u fl-istess ħin huma eh, iċaħdu lin-nies Slovakki mid-dħul tagħhom. Grazzi. Is-Sinjura Ferreira għal żewġ minuti. Intervjenzaw na Irlanda. Grazzi. L-intervent fl-Irlanda juri l-ewla bil-kollox l-Unjoni Ewropea kella tippreżenta bħala soluzzjoni komuni għal banek il-kbar ta' l-Unjoni missa ħasbet f'soluzzjoni għal dawn il-problemi qabel ma trattat problemi oħra. Illum qegħdin niddiskutu bil-miftuħ il-falliment ta' ċertu stati u m'għandniex proposta ċara għal soluzzjoni għal banek Ewropej. L-intervent fil-Greċa u l-mod kif dan evolva juri illi l-Ewropa għandha bżonn ta' soluzzjonijiet Ewropej. U s-soluzzjoni illi nstabet sissa hija waħda bilaterali u m'għandix kriterji ċari u stabli. F'dan ir-rigward il-Bank Ċentrali Ewropew irrid ikun ankra irrit jimla ċertu vojt liktar fir rigward tal-vulnerabilta ta' dejn sovran. Ejjew ma arqux bina fusna. Ma nistawx nibqaw għaddejjenek fuq medda twila ta' żmien, għalhekk għandit let mistoqsijiet sur gvernatur. Nawel net, lim il-pożizzjoni tal-Bank Centrali Ewropew. fuq sistema stabli ta' solidarjetà bejn l istati membri fil-rigward tad dejn sovran. Ekk għanna bżon. Tininet. X'kienu il diskrepanzi illi waslu biex li sibi ma siħibx fi rekomendazzjonijiet kollha ta' rapport ta' Task Force Van Rompuy. Teletnet, il-Bank Ċentrali Ewropew jgħid illi l-Unjoni Ewropea tista' tibqa' tgħix b'dawn il-distakki dejjem jikbru fit-tkabbir li qegħdin naraw fl-istati membri mingħajr ma jkun hemm strument komuni. Illi ser ikun hemm konverġenza anke fil-strateġija ta' tkabbir. Grazzi, grazzi, issa ngħaddu għall-proċedura KHDI. L-Onorevoli Kelly. Grazzi. Pala membru l-Randis, Jiena ikolli ngħid illi ma tantx jiena gburi illi nisma' dak li qed nisma' llum, imma jiena żgur il ħafna miċ-ċittadini tagħna irridu illi dak li għandu jsir isir. Hemm ċertu affarijiet li ma jeħtieġu l-ewwel net. Irridu appoġġ mill-ECB mill-IMF fuq meta qasira ta' żmien, it-tieni net u aktar importanti l-arkitettura ta' supervizjoni tal-awtoritajiet fl-Ewropa trid taħdem mod effettiv biex ir relazzjoni bejn banek zina gvernaturi dajfa ma taġġax s seħ fil-ġejjeni u għalhekk jiena nixtieq nistaqsikom dwar it-taxxa fuq il kumpani l-kbar l-ewwel ned din kwistjoni ta' sussidjarjetà it-tieni ned hemm pajjiżi oħra li kellhom rati simili u dan jista' jkabbar sitwazzjoni diffiċli bħal medik fl-Irlanda bħalissa. U għal stant jiena naf il nist tal-Irlanda l-Irlandiżi irridu li xi ħaġa ssir u titjib ser isir. Grazzi tassew. Sur De Rossa. Grazzi tassew, Signora President, Commissario Ren u Sur Trisce. Intom tajtuna aktar informazzjoni il-lejla unek, aktar mill-li l-gvern irlandiż illi qaraq bina illi gidbinna għal bosta xur. U ma kienu aktar imħasba biex jiddefendu il-patrimonju storiku tagħhom milli jiddefendu l-ċittadini u l-munita. Jiena nixtieq li intom tiżguraw li żmien għall u għadjun ikunu skadensi biex l-għanijiet soċjali fl-Ewropa jiġu maħudan konsiderazzjoni u kol jiġi żgurat il-kapaċità tal-Irlanda li kollha tkabi fl-ekonomija tagħhom ma tiġix sottovalutata intom tifmu il-12.5% il taxxa tal-kumpaniji ta' 12.5% mi soluzzjoni għal kriżi tal-Irlanda u għal kriżi tal-Ewropa, imma tista' toħloq problema fil-postijiet tax-xogħol fl-Ewropa u fl-Irlanda. Grazzi l-Onorevoli Ole Schmidt. Il-Gvernatur Trixxe u ringrazzaw koll wkoll Komissarju Ren għal-ħidma tagħhom f'dawn iż-żminijiet hekk diffiċli mistoqsija likom it-tnejn. L-Iżvezja ma tagħmilx parti miż-żona euro. Iżda xorta niddiskutu f'dan ir-rigward. U dan juri raġunijiet għaliex aħna ivvutajna le fl-2001 le għall-euro, dan juri aħna kellna raġun. L-euro ma jistax jaħdem. U lilkom it-tnejn Nixtieq nistaqsikom dan. Jiena naħseb illi id-dibattitu hekk kif innu bħalissa huwa indirizzat ħażin. Irridu nistaqsu li nafusna kif l-Ewropa u l-Euro waslu f'din il-qada illi jinsabu fiha bħalissa. Dan jiddependi minn problemi intrinsiċi interni jew inkella minn jiddependi minn ċertu politika fil-Greċja, fil-Spanja, fil-Portugal, fil-Irlanda, fejn u ma maqdewx dmirhom, irridu nwieġbu għal din il-mistoqsija. Grazzi l-Onorevoli Higgins. ta tassew President. Sur Trixie pala President tal-Bank Centrali Ewropew, għaliex inti u l komissjoni Ewropea waqajtu għal spekulaturi fis swieq finanzjari internazzjonali intom ħallejtuhom biex joħolqu panik fis swieq dwar il-kriżi irlandiża biex intom tintervjemu u tigarantixxu lil bondholders biex huma jitlu fi djun żiena għaliex huma għeddewkom illi sar jattakkaw lil Portugal u l-Ispanja issa inti u il-Kummissarju Ren waqajtu għal din id-dittatura tas-swieq illi mhux ta' min joqgħod fuqha Tistgħu tiġġustifikaw dan l-spekulaturi privati u l-bondholders ħlew biljuni ta' euro f'patti privati fl-Irlanda f'banek privati għal profit privat. U meta dan kollu falla intom appoġġajtu l-gvern fl-Irlanda u għalek issa intom battu l-IMF pala dak li ser jieħu il-xoks kolla biex bekk iħalsu l-Irlandizi dawn m'għandhomx iħallsu u jridu jirreżistu dan l-attakk diżastrut fuq l istenders tagħhom fuq id-demokrazija tagħhom. L-Onorevoli Batten. Grazzi tassew, Signor President. Il-Kostituenza tiegħu għal Londra ma tistax ta' tafforġa dawn 85 pounds l-Irlandiżi huma dawk li kawżaw il-problemi tagħhom, huma kellhom amministrazzjoni ħażina tal-ekonomija tagħhom. Iżda huma issieħbu fil-munita fil-żona euro u dan huwa l-ikbar żball li għamlu. Huma jridu jitilqu miż-żona euro. huma għażlu li jkunu soġġetti għal gvernanza finanzjarja mill-Unjoni Ewropea iktar ma ħajdumu biex jitilqu miż-żona euro iktar ser ikunu l-konsegwenzi għal ħruġ. L-istess japplika l-Portugal, għal-Portugal, Spanja, l-Italja u l-Greċja u anke oħrajn. L-unika ħaġa li tagħmel sens li l-gvern laburista għamel u għal iżom li Renju Unit il-bot mill-euro. Herzlichen Dank. Next ritna is... Grazzi tassew. l Meganis. Signora President. Sur Betin għandu raġun. Il-Gvern Irlandis amministra b'mod ħażin pajjiżna u din ġurnata ħażina li aħna qegħdin nisemmew f'din il-Kamra f'dawn iċ-ċirkostanzi partikolari. Iżda nisabu f'sitwazzjoni fejn aħna nħtiġu solidarjetà u forsi sur Betin dan din il-kelma ma jifhimiex. L-Irlanda teħtieġ l-Ingilterra, daqskemm l-Ingilterra teħtieġ l-Irlanda u l-ekonomija tagħhom. Aħna eh, marbuta fl-imkien, għandna konnessjoni mill-qrib u jew dan ma ninsewx. Nixtieq nistaqsi ċertu mistoqsijiet għaliex f'dawn iż-żmien hekk imqanqla għandna bżonn li nibqgħu brasna birda u jkollna informazzjoni. Fejnhom l-istress test tal-banek? Meta l-banek Irlandiżi deru għedin jidru illi eh, maddewx minn dawn it-testijiet tal-istress it-tininet li sibiri t-wieġeb dwar il-mandat tijaw. U naħseb dan rajniħ fil-suġġerimenti tal-ftuħ. Hemm relazzjonijiet mill-qrib bejn il-banek kollha dawk il-banek mill-Ġermanja u Franza u l-investew fil-banek il-landi iridu jaraw x'għamlu u għaliex għamlu hekk. Fl-aħħar net hemm istabilità politika lejla fil irlanda din hija ħasra iżda huwa meħtieġ li konna elezzjoni ġenerali kelli ma tiġi interrotta mill-President. Grazzi tassew. Issa l-onorevoli Konsari. Robert Schumann qal illi l-Ewropa teċċella meta jkun hemm il-kriżi Suppost l europa qed teċċella ħafna bħalissa li qed naraw kriżi wara l-oħra. Din hija sfida kbira kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-Istati Membri. Il-problemi tal-Irlanda huma riżultat ta' gvern dajjef. Iżda, aħna rridu niżguraw illi il-kura ma tkunx qar mill-marda. Ir-rappreżentant tal-ħodor kien qed jgħid illi hemm żieda fir-rata tat-taxxa tal-corporations. Dan jista' jwassal biex l-ekonomija tal-Irlanda tfalli għal kollox u mbagħad aħna qatt ma niksbu flusna lura. Aħna irridu ngħinu l-Irlanda mhux nikkastigawha. Grazzi, l-Onorevoli Clens. President Rixe, il-koll nafu illi il-kompitu ewlieni tal-Bank Ċentrali Ewropew huwa illi jiżgura li jkun hemm stabilità monetarja. Aħna nafu li dan nistgħu niksbuh nhar ma jkun hemm interferenza politika iżda l-kriżi f'dawn l-aħħar sentej u rrit illi intom għadkom kompitu ulterjuri intom tiddu tiżguraw l-istabilità ta' swieq finanzjarji, is-sistema finanzjarja. Dan huwa kompitu li intom indirizzajtu b'mod ta' sew professjonali u b'mod konvinċenti. Iżda intom Dan stajtu tagħmluh biss mal-gvernijiet rispettivi ma stajtux taġixxu f'indipendenza politika totali. Intom rittu li tisieħbu f'alleanzi ma dawn il-gvernijiet. nistaqsi kif tara dan ir-rwol partikolari fil-ġejjien li tidu tkunu indipendenti minna ħażda minna ħal-oħra tidu tiżguraw illi ikolkom il-gvernijiet fuq in-naħa tagħkom biex intom tkunu tistgħu tibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħkom. Grazzi. Onorevoli Figueredo, l-aħħar kelima fuq lista. Grazzi tassew, Signora President. Distakki edin jikbru u diskrepanzi bejn l-ekonomiji fi zona euro edin jikbru kol. Anke jekk hemm ħafna wedit, ħafna proposti u għalhekk nistaqsu dan li ġej. Mhux żmien illi noqogħdu Huwa wasal iż-żmien li nirrevedu l-politika rdu ninsistu illi il-pajjiżi li għandhom ekonomija dajfa iħarsu il-kriterji tal-patt ta' stabilità u ta' tkabbir. Dan qed joħloq l-iktar diskrepanzi f'termini ta' faqar u xogħol. Wasal iż-żmien biex naħsbu wkoll dwar is-sostenibilità soċjali qegħdin naraw qed jiġri fil-Portugal din il-ġimgħa l-ħaddiema strajkjaw biex jiprotest, ser jistarkjaw biex jiprotestaw kontra politika ta' disciplina, eh, kim sejħa politika ta' disciplina li huma eh, tnaqqis fl-investimenti u ser waslu għal aktar recessjoni. Ma tasbux wasal iż li nibdlu d-direzzjoni u nagħtu priorità li sostenibilità soċjali noħolqu mekkaniżmi ta' solidarjetà. Il-kelliema ġiet intorret President. Grazzi. Issa naddu għal-komissarju Oli Ren fisem il-komissjoni. Grazzi tassew, Signora President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzjakom ta' dibattitu tassew responsabbli. is Signora, Jakon Sari qalet illi l-Ewropa ibbenefikat mill-kriżi fi stadji importanti tal-iżvilupp tagħha. Dan huwa minnu, huwa minnu wkoll bħalissa. Kemm minn perspettiva fuq medda qasira ta' żmien, fuq medda twila ta' żmien iva irridu naġġissu bħala pumpieri, irridu nitfu in-nar e kif in-nirien qegħdin ifeġġu madwar l-Ewropa. Aħna bħalissa qegħdin naħdmu biex inħarsu s-sigurtà tal-Ewropa. Aħna qegħdin naħdmu biex insaħħu s-swieq l-Unjoni Ekonomika. Rridu insaħħu l-Unjoni Monetarja illi għandna billi nibdluha f'unjoni aktar ekonomika. Dan kien lan oriġinali, ovvjament li noħolqu Unjoni Ekonomika u Monetarja. Dan kollu importanti, dawn il-kompiti kollha huma meħtieġa. Aħna irdu naġġixxu fir-rigward ta' dan kollu irdu naġġixxu bħala pumpiera, irridu nitfu n nirien meta dawn ifeġġu iżda fl-istess waqt. Aħna rridu nkomplu nibnu l-arkitettura Ewropea biex bekk issu jaħdem aħjar. L-Irlanda tinsab problemi. Is-Sinjura Jakon Sari żgur taf sew illi meta xi ikkun ikun f'ċertu ċertu problemi inti tittejnu u mhux kompli taksu irridu ngħinu l Irlanda f'dan il-perjodu ta' awċ. Ma rridux nejnu l-Irlanda biss imma fl-interessi wkoll tal istabilita ta' l-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. it ekonomiku Ewropew. Palissa, mhux qed jikber irdu ngħinu l-Unjoni Ewropea tkompli tikber mod sostenibbli ma rridux u tkabbir u dan dan il-mod nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni tal-impjiegi fil ġejjini u dan huwa lan ta' tkabbir sostenibli. Nixtieq nirringrazzjawkom għal dan id-dibattitu. Naqbel ma' Sur Goze illi iwa aħna irridu nispjegaw aħjar għaliex qegħdin nagħmlu dak li qegħdin nagħmlu. Aħna rridu niżguraw li ċittadini tagħna. Dawn huma żminijiet diffiċli, żminijiet ta' konfużjoni huma jistgħu ikunu xiftit inċerti u ma jkollhomx informazzjoni tajba u għalhekk aħna irridu naqdu dmirna irridu nikkomunikaw mod tajjeb l-affarijiet kif jinsabu. U hawnhekk fil-Parlament Ewropew intom il-kol bħala rappreżentanti ta' ċittadini għandkom rwol importanti xtaqdu. Dan mhux dwar li nwaħlu f'saħat imma huwa dwar it-tisħiħ tal-kostruzzjoni Ewropea illi proteġġiet li ċittadini Ewropej minn konsekwenza ħafna iktar gravi min jitkellem dwar id-dikostruzzjoni tal-proġett Ewropew huwa irresponsabbli. L-istati membri Zgur kieku jinsabu f'sitwazzjoni aktar diffiċli li kieku l-Unjoni Ewropea ma tinsabx hemmhekk u ma t-protegġijomx. L-euro huwa l ġabra tax-xewka tal-Unjoni Ewropea. Mhuwiex biss arranġament tekniku monetarju mu għaw wkoll il-qalba tal-proġett ekonomiku tal u politiku tal-Unjoni Ewropea u għalhekk huwa meħtieġ li aħna lkoll nagħmlu l-almu tagħna biex inħarsu u niproteġu u nsaħħu din il-kostruzzjoni Ewropea. Signor President, jien nixtieq nikkonkludi billi ngħidilkom illi Sinjura Gullard għamlet punt ta' sew importanti meta hija referit għal anijiet oriġinali ta' dawk illi ħalqu l-Unjoni Ekonomika u Monetarja Illi din għandu kolla dimensjoni politika b'saħħitha, unjoni politika. President Trixe jista' jagħti xita ta' tagħna aħjar minni għaliex kien hemmhekk dak iż-żmien jiena iżda naqbel. U għalhekk fil-pakkett leġislattiv li jinsab fidejkom bħalissa u fidejn il-Kunsill, aħna permezz tiegħu irridu nejnu l-din l-Unjoni Monetarja billi fl-aħħar noħolqu Unjoni b'saħħitha ekonomika u ġenwina. U jiena naħseb li wasal issa żmien biex li jemju tieħu l-ħajja u dan il-pakket leġislattiv fl-aħħar net huwa dwar dan kollu. Grazzi tassew, Komissarju. fir-regoli ta' proċedura mhux permessi li jkun hemm il-blue card. tajt il-President. Issa ser inkomplu bid-dibattitu hekk kif skedat. Jina f'din il-parti ta' dibattitu naħseb li memx l-ebda proċedura tal-blue card, din il-proċedura ma tapplikax bħalissa nittama illi inti tifhem li hemm regoli rridu nżommu magħhom. Tajab, President tal-Bank Centrali Ewropew, su trixie ek jazbok. Madam President, I uh, will not go into this. Point of order. Point of order. President, ftin għamel point of order kif il-kol tafu jina l lesti li nil-taqqa mal-MPs irlandizi biex nediskuti kustanit marbuta mal-Irlanda. Iżda dan id debattitu Importanti kemm importanti s-sitwazzjoni fil-Landa bħalissa dan id-dibattitu huwa dwar l icb u rapport annwali dwar l icb Kien hemm ħafna mistoqsijiet matul din id-diskussjoni dwar l landa li mhuwiex possibbli ilina inwieġeb għalihom kollha. Kif qed tilkom jiena lest li niltaqa' mal-deputati Irlandiżi nittama li il niltaqa' magħkom il-kol biex dan inkunu nid niddiskutuh mod aktar preċiż. Grazzi. Grazzi tassew, Signora President. L-ewwel nett irrid ngħid li l-mistoqsijiet li saru kienu tassew rilevanti u uh, jiġbru flimkien il-suġġetti kollha illi huma daqshekk rilevanti u importanti illum. Iwieġbu mod simultanju għal-membri tal-Parlament. Ħafna mill-istoqsijiet kienu simili, l-ewwel qed jiena nixtieq ngħid mill-ġdid li aħna responsabbli għal itra M tal-EMU, l-Unjoni Monetarja. Aħna għandna ċertu sensazzjonijiet dwar l-itra E, l-Unjoni Ekonomika, aħna responsabbli mill-itra M. Jiena minn dawk in-nies li votaw, mill-parlamenti li votaw trattat ta' Maastricht jenna jenna tajt dmir illi nwassal stabilita fuq il-prezzijiet 330 miljon ċittadin. Kif spiegajt ftit ilu aħna ksibna r-riżultati fuq l-istabilità tal-prezzijiet f'konformità ma' definizzjoni tagħna illi kien f'kontinwità ma' l-aħjar definizzjoni U jider li issa il-tifsira tagħna hija benchmark globali. Aħna wassanna stabilita fuq il-prezzijiet fitnax il-sena tal-euro. Aħna kredibli għall xar snin li jmiss kont l-informazzjoni kollha li għandna disponibbli. Jiena nixtieq li din ħaġa tkun ċara għaliex ħafna mistoqsijiet illi jiena rċevejt huma mistoqsijiet kif qalu li ren illi qegħdin jindirizzaw l-Unjoni Ekonomika li ovvjament hija parti mill-EMU. Imma aħna maħniex responsabbli mill-Unjoni Ekonomika. Aħna għanna l-idejat tagħna, għanna rakkomandazzjonijiet tagħna, għanna l-analiżi, diagnosi tagħna u dwar dan se nitkellmu ovvjament. Tieni suġġeriment, aħna qegħdin ngħaddu mill-ar kriżi bit-tieni gwerra dinija fuq livell globali. Kieku aħna ma rreaġixxejniex mal-ajr u bċertu saħħa kemm central banks kif ukoll ECB u l-gvernijiet kieku esperjenzaw l-ar kriżi mhux mit-tieni gwerra dinija imma mill-ewwel gwerra dinija. Għaliex kieku kien ser ikollna depression kbira. U l-fatt illi aħna evitajna din id-depressjoni kbira wassal biex tittieħed azzjoni kbira fuq livell globali mill-gvernijiet u l-parlamenti fl-analiżi tagħna. Ir-riskju ta' minħala sittaxxi illi ġie mobilizzat biex nevitaw li jkun hemm depressjoni kbira huwa l-istess fuq żewġ naħat tal-Atlantiku f'termini ta' GDP. 27 mill-GDP. Ovvjament dan ma ġiex użat f'termini ta' fi u laqas f'termini ta' telf imma dan huwa sforz kbir illi sar. Kieku ma sarx, kieku kien ser ikonna kriżi drammatika. Ovvjament dan ifisser illi il-finanzi globali u l-ekonomija globali huma fraġli immens u għalhekk aħna rridu nsibu mod fuq livell globali biex nevitaw din il-fraġilità. Iżda din mhix kriżi Ewropea Dawn huma riperkussjonijiet fuq l-Ewropa, fuq l-aġir, fuq il-gvernanza tal-Ewropa ta' kriżi globali. U għedin naraw l-istess tip ta' riflessjonijiet li qed isiru fil-Istati Uniti fil-Ġappun dwar x'għandu jsir. Nitkellem dwar żewġ ekonomiji avanzati oħra u m'għandhom il-problemi tagħhom ukoll għandhom problemi kbar tagħhom. Jiena nixtieq illi aħna ma nibdlux riflessjoni leġittima fuq kif namnistraw aħjar ekonomija avanzati ma nibdluwix fi kritika għall-euro illi kiseb riżultati f'konformità ma dak illi kien mistenni kif għettilkom. Nixtieq ngħid ukoll illi meta jiena nara il-pożizzjoni fiskali u finanzjarja tal-ekonomiji avanzati l-kbar Jiena nista' ngħid illi l-Ewropa in ġenerali u żona Ewrop mod partikolari tinsab sitwazzjoni aħjar sur Gerbel dan qalu, sitwazzjoni aħjar meta mqabbla mal-Ġappun u l-Istati Uniti. Dak li għandu xaqsam il-deficit annwali fil-finanzi pubbliċi forsi xi ħaġa marbuta ma' 6%, 6% jew ftit inqas bħala pożizzjoni konsolidata fiskali l-ġimgħa d-dieħla, il-sena d-dieħla tista' tkun 10 jew iktar fiż-żewġ ekonomija avvanzati li semmejtilkom. Dan qed ngħidilkom qed ngħidulkom biex inkunu nafu kif jinsabu l-affarijiet. Dak li għandna huwa aġir ħażin minn bosta pajjiżi li qegħdin joħolqu problemi f'pajjiżhom ovvjament. Illi qegħdin joħolqu wkoll nuqqas ta' stabilità finanzjarja, mhix iż-żon l-euro li tinsab friskju ma l-istabilità finanzjarja sprunata xplunata minn aġir ħażin ta' politika fiskali. Ovvjament, hemm l-interazzjoni ma' swieq illi dejjem hemm tinsab hemmhekk aħna nisabu f'ekonomija ta' swieq iżda għal darb'oħra id-dijanjosi tagħna hija dik illi dak illi kien ħażin fil-mod kif ħadmet l-Ewropa kien illi aħna kellna gvernanza ħażina, gvernanza ħażina tal-Unjoni Ekonomika. Din mhix ħaġa li għandna nistaġbu dwarha għaliex il pata stabilta u tat kabbir ġi kritikat mod ħażin minn xuħut mill-bidunet nixtieq infakkarkom illi jiena stess kont qed nirrapporta lill parlament dwar il-battalja tagħna għaliex pajjiżi kbar rridu illi il-pat jisfaxxa fix-xejn jew inkella jdajfuh Sfortunatament, ikolli ngħidilkom li dawn kienu l-ikbar pajjiżi fiż-żona euro u l-pajjiżi żgħar u ta' daqs medju kienu qegħdin jirreżistu din ix-xejra. Kien fl-2004-2005 intom tiftakru kienet battalja ħarċa, battalja qalila għaliex aħna anke morna l-qorti tal-ġustizzja għaliex jenna rrit nrotħajr il-komissjoni dak iżmin kien aktar luċi dam il-Kunsill u aħna konna qed nappoġġaw il-Komissjoni xtieq nfakkarkom dan kollu. Jien kelli bosta mistoqsijiet dwar dak illi aħna qegħdin nappellaw għalih issa bħalissa f'dan l-istadju jkolli ngħid illi aħna diġà għedna meta l-Kummissjoni għamlet il-proposta tagħha illi aħna ħsibna illi ma kienx biżejjed meta isna dak illi ħassejna meta nqisu dak illi qed naraw fit-tħaddim tal-Ewropa ġenerali is-27 sat membru u 16 u għada 17 aħna naħsbu li l-ewwel proposta tal-Kummissjoni kienet dajfa u wisq fir-rigward tal-awtomatiċità u fir-rigward tad-disċiplina tal-gvernanza kemm għal sorveljanza fiskali kif ukoll għal l-indikaturi ta' kompetittività u il-sorveljanza u l-isbilanċi. L-istat attwali tal-proposta illi qed tissir mill-Kunsill qed iddajja fil-proposta tal kummissjoni u aħna dwar dan ma nistgħu ngħidu xejn imma lilkom eżis membri tal-Parlament aħna nafdawkom aħna nafdaw illi intom tistaw u tafu tindirizzaw din is-sitwazzjoni. Aħna neħtieġu sorveljanza b'saħħitha, gvernanza b'saħħitha fl-2005 fisem il-Kunsill ta' Gvernanza jingħajed li aħna ma konniex sodisfatti b'dak il dak iż-żmien b'dik il dak iż-żmien kienet il-pożizzjoni tal-Kunsill. U b'dak li fl-aħħar ġie aċċettat u għalhekk jiena ma nixtieqx nitkellem iktar għaliex ser ikonna bost okkożjonijiet oħra fejn nistgħu nitkellmu jiena kuntat mal-Parlament u sinjora Golari naħat nota ta' dak li inti għed fir-rigward ta' xogħol ibes minn tal-Parlament flimkien mal-Kunsill u l-Kummissjoni biex aħna naraw x'pożizzjoni ser tieħu fl-aħħar net l-Ewropa. Il-messaġġ tagħna dwar dan huwa messaġġ ċar għal darb'oħra. Issa għal minuta biss nixtieq nitkellem dwar il-komunikazzjoni Aħna ovvjament irridu intejbu l-komunikazzjoni tagħna b'mod permanenti dan qegħdin nippruvaw nagħmlu, nixtieq ngħid illi fir-rigward tal-komunikazzjoni tagħna aħna qegħdin nagħtu definizzjoni ċara ta' stabilità tal-prezzijiet biex bekk kulħadd ikun jista' jiġġudika dak li aħna qegħdin nagħmlu. Dak li qegħdin nagħmlu f'dan il-waqt nixtieq ngħid illi aħna konna l-ewwel Bank Ċentrali Ewlieni illi ddaħħal konferenzi tal-mezzi ta' xandir, tal-istampa. Aħna konna l-ewwel li pubblikajna stqarrija introduttorja li għad jositana tagħna tas-sitwazzjoni. U għalhekk aħna nippruvaw natu kont ta' xolna fil-komunikazzjoni tagħna. L-unika li aħna ma namlux hija li ma nippubblikawx il-pożizzjoni individwali tal-membri tal-Kunsill ta' Gvernanza. Aħna naħsbu li huwa importanti ħafna l-istituzzjoni li qed toħroġ munita għal 16 il-stat li huma maquda imma xorta waħda huma stat stati sovrani ikun aħjar li jkun il-gvern il-Kunsil ta' Gvernanza li jkun l-aħħar identità l-aħħar persuna li tieħu l-aħħar entità li tieħu d-deċiżjoni. Nixtieq fl-aħħar net insemmi suġġeriment illi aħna responsabbli għall-itra M. Iżda, l-itra e tinsab fidejn il-gvernijiet u l-Komissjoni, aħna hawnhekk irdu inqisu l-itra e. Kif jagħmel kull bank ċentrali indipendenti jekk il-politika fiskali tkun waħda timxi ħarir u raġonevoli jekk Eh, l-istabilità tal-prezzijiet ikun kompitu li wieħed faċli jiksbu. Aħna merdux intaqlu wis id-deċiżjoni li rrit tieħu l-Bank Ċentrali. Dan japplika lina f'dak li għandu xaqsam interazzjoni mal-gvernijiet. Iżda aħna indipendenti. U l-fatt illi aħna tħalna f'ħafna miżuri mu standards kif spjegajtilkom huwa illi aħna nibatu l-politika monetarja tagħna f'palsis ċirkostanzi fejn is-swieq ma kienux qegħdin jaħdmu mod tajjeb u għalhekk id-deċiżjonijiet illi aħna konna qegħdin nieħdu rigward ta' rati tal-interess ma ġewx mibawta mod tajjeb l-ekonomija in ġenerali. Dan huwa s-sens ġenerali tal-miżuri mhux standards ejjew nejnu biex nirkupraw taddim aħjar tal-politika monetarja u l-kanali ta' trasmissjoni tagħha. Jiena dan tennejtu f'kollokju li kelli dan l-aħħar. Aħna għamilna distinzjoni ċara bejn il-miżuri standard li huma marbuta mal-politika monetarja u l-miżuri mhux standard biex ngħinu it-trasmissjoni tal-politika monetarja. Nixtieq ngħidilkom ukoll li nħat nota tal-mistoqsija importanti ta' sur Gozes. Fuq il-komunikazzjoni illi semmew oħrajn ukoll. Hemm tendenza f'ċerti kanali tal-komunikazzjoni li in isu l-Europa bħala eh, dak li jeħel dejjem b'kollox. Hemm ukoll tendenza li jekk affarijiet ma mistejrin tajjeb it-tort tal-Kummissjoni jew inkella tal-Bank Ċentrali Ewropew jew inkella tal-Euro. Dan huwa <laughs> fenomenu klassiku ġifiri l-Euro bħala monita hija monita li zammet l-istabilità interna u esterna b'mod eċċellenti kien iktar sorprendenti u xi ħaġa iktar speċjali li ebda eh, xi ħaġa iktar kbira u iktar speċjali minn dak li rnexxilhom jagħmlu l-Banek Ċentrali fl-aħħar 50 sena. Ġifieri l-euro hija munita soda u soda anki f'termini storiċi. Naħseb illi huwa veru illi hemm ħafna xogħol xi jsir fil-qasam tal-komunikazzjoni. U eh, anki il-banek ċentrali nazzjonali li huma part tal-pajjiżi li għamlu parti mid żona euro jistgħu wkoll jagħmlu xi ħaġa biex jikkomunikaw aħjar għannom tal-27 stat membru u għannom tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Grazzi ħafna, Sir President. Naħseb illi dakken dik kienet tweġiba dettaljata imma naħseb kien tamin illi ikonna uh, tweġiba id-detaljata kif imiss. Issa naddu għal rapporter Sur Balz għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President. Jena smajt b'attenzjoni kbira dak illi għalu Sur Trixxe, Sur Ren u l-kollegi kollha u l-koll irrid nirringrazzjom għal kontribut tagħhom għal dan id-dibattitu kien dibattitu bazat fuq ir-realtà minkejja l-fatt illi l-emozzjoni ma tonqosqat. u Illum l-emozzjoni ġiet minnaħa tal-Irlandiżi ma nistgħu nifmu għalfejn. L-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew kien xira illi l-kapijiet tal-istatu tal-gvernijiet Meċi mill kanċillir Helmut Kohl faslu l-istatut tal-Bank Ċentrali Ewropew illi huwa l-gwardjan tal-euro u fi żmien ta' kriżi f'dawn l-aħħar xhur l-euro kienet stabli kemm kienet minħabba x-xogħol li tagħmel li jagħmel il-Bank Ċentrali Ewropew għalhekk Sur Trixe nittama li inti se tkompli taħdem b'mod awtonomu, indipendenti kemm jista' jkun anki fix-xhur li ġejjin. dwar eh, il-Board eh, ta' Governanza tal-Bank Ċentrali Ewropew u inti wkoll tridu tippruvaw tkun indipendenti kemm jista' jkun. Mbagħad naħseb li din mhix forsi xi ħaġa li bil-fors irridu eh, nesprimuha fil-lingwaġġ ta' Brussell naħseb aħjar li nitkellmu bil-lingwa ta' ċittadini tagħna meta nippruvaw inwasslu l-messaġġ tagħna. Inti semmejt ukoll Basel tlieta u naqbel 100% miegħek. Bżon illi nimplementaw Basel 3 malajr kemm jista' jkun. Imma rridu namlu dan jekk kulħadd fuq livell tal-G20 jaħdem flimkien. Inutli illi l-Ewropa tieħu l-ewwel pass għaliex dan isir għaskapitu tal-ekonomija Ewropea tagħna. Għalhekk l-Ewropa trid timplementa Basel tlieta fl-istess moment meta jagħmlu dan l-imsieħba dinjin tagħha. Grazzi ħafna, hekk wasalna fit-tmiem id-dibattitu tagħna u nivvotaw fuq dan għada.